liġi tal-Renju Uniti li tapplika fil-każ tagħhom, lek nittamal forsi jibdlu l-opinjoni tagħhom. Però nittamal li ikonna maġġoranza għada fil-vot. Tat Lazarum. Grazzi ħafna. Nikkonkludu dan id-dibattitu konġunt u nivvotaw għada f'nofsinhar. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda u rapport ta' Sinjura Antonescu fuq id-dritt tal-aċċess tal-avukat fil-proċedimenti kriminali u dritt ta' komunikazzjoni ma' l-arrest. Erba minuti, Signora Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Grazie, Afna, sur president. Sur comisariu, membri, Kien proċess twil il-Komissjoni il-proposta il oriġinali tal komissjoni fuq din il-kustjoni bdiet sentejn ilu ħadd pjaċir naħdem ma' Sinjura Redin fuq din il-kustjoni e, eh, u dejjem ikkoperat magħna. Ħaddimna ħafna flimkien u tatna ħafna appoġġ f'dawn negozjati diffiċli. Nixtieq ringrazzja wkoll lill-membri kollha tal-gruppi politiċi illi ħadmu flimkien anka miegħi konna konsistenti u koperajna tajjeb flimkien. U onorata ngħid illi r-riżultat li qudiemna ħareġ minn grupp ta' nies. Naħseb li huwa tekst raġonevoli ħafna. Jiena nixtieq ringrazzjaw ukoll il-Presidenzi tal-Kunsill dawk differenti, speċjalment dik tal-Irlanda illi għenitna ħafna biex nasol dan ir-riżultat finali. biex niżguraw l-aċċess għal l-avukati fil-proċedimenti kriminali drittu komunikazzjoni mal-arrest. li huwa l-iktar element prinċipali fil-roadmap li qegħdin nadottaw. Dan il-dritt huwa importanti li onorat b'xi mod jew ieħor fil-sistema nazzjonali għaliex eh, kull stat membri għandu xi tip ta' miżuri prattiċi. Però dan ma jwassalx għal arfin komuni Għavoljam dan il-prinċipju komuni fil-karti ta' drittijiet tal bnida ma' kadik ta' l-Ewropa. Però xorta teżisti differenza fil-mod ta' kif tiġi applikata għalek rridu nizguraw li dak li qegħdin narfu mod teoretiku narfu ukoll fil-prattika li kull persuna jkollha l-assistenza legali biex dawn il-prinċipji jiġu irrispettati. Dawn il-drittijiet fil-proċedimenti legali huma essenzjali biex niżguraw illi hemm applikazzjoni ġusta tal-liġi għal kulħadd u importanti illi naraw li hemm dawn id-drittijiet kull imkien. Dan huwa dritt vital l-Unjoni Ewropea qalet illi irrit ikolla zona waħda ta' sigurtaw ta' ġustizzja, pero biex dan isseħ id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej iridu irridu ikunu eh, fi stati membri li rispettaw l-istess drittijiet. U importanti ħafna li ċittadin Ewropew ikollu aċċess għall avukat fil-proċedimenti legali, fil-prinċipju, fil-teorija, fil prinċipju fil prinċipju fil teorija minkejja xinu l-istat oriġini ta' din il-persuna għandu jkun hemm din notifika uffiċjali jekk xaħtu ix eh, persuna suspetta jew ħaj jitqis bħala persuna suspetta. Għalhekk izgura niżguraw li jkollna l-istess standards kullimkien għandna dan il-sinf ta' moviment Però permezz din id-direttiva nkunu qegħdin nimxu il qudiem biex nifaċilitaw il-ħajja ta' miljuni ta' ċittadini fl-Ewropa. Sipem, a bizottság véleményét ismét Reding asszony. Grazie ħafna. Il-Komissarju Redding għal darbohra. Snifutaw fuq il-dokument fuq aċċess għall-avokatu dritt tal-komunikazzjoni f'każ terrest. Għanna punt votazzjoni li importanti ħafna huwa moment li tassew juri li l-Unjoni Ewropea edemmek drittijiet ta' l-individwu. Xtaqt nifraħ li rapporter il-Sinjuri Antonescu għalix ma kienx biss xol diffiċli imma kella turi wkoll eh, turi diplomazija sabiex naslu l-konklużjoni. U flimkien ma' Shadow Reporters irnexxinna niksbu Eh, livello li ta' ambizzjoni ta' din id-direttiva importanti. Faħar mill-aħħar din hija kisba illi dal-Parlament għandu jkun gburi biha. Palma qalet ukoll diġà rapporter għandna nifirħu l-Presidenza Irlandiża għaliex wara li bnew fuq il-xol ta' Presidenzi preċedenti ħadmu ħafna sabiex jintlaħaq ftejm diċenti U għaddew issa kważi sentejn minn meta tresqet il-proposta tagħna propju f'Ġunju tal-2011 u grazzi għall-impenn u l-ispirtu ta' kompromess minn naħat kollha involuti ntlaħaq ftehim u naftajjeb illi d diskussjonijiet mhux dejjem kienu faċli kien diffiċli li wieħed isib kompromess per eżempju fuq rimedji jew fuq derogi imma issa test U dan it-test qed iżomm l-istess livell ta' ambizzjoni u huwa kompatibbli mal-standards tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Għalija għalija eh, aċċess għall-avukati hija fil-qalba ta' drittijiet proċedurali u tinsab ukoll fil-qalba ta' dak il-ċittadini u min jaddem fis-settur qed jistenna minn għandna. Għanna 8 miljon proċedura kriminali fl-Unjoni Ewropea kull sena u dritt ta' difiża għal kull minn kun suspettat ta' reat u rikonoxxut bħala element bażiku ta' mm, proċeduri ġusti u bekk issa ċittadini se jkollhom dritt li jkollhom avukat preżenti meta jiġu intervistati mill-pulizija, meta suspettati ġi arrestat. Il-persuna kontesta tikkomunika mal-familja tagħha, jekk jinsabu barra l-pajis għandhom dritt illi jizommu kontat mal l-ambasċatur konsulat tal-pajis u importanti li l-konfidenzjalità tal-laqat u kull forma ta' komunikazzjoni bejn suspettat u l-avukat jiġu rispettati sabiex nizguraw if ta' drittijiet dritt ta' difiża. Derogi huma limitati għal ċirkostanzi eccezzjonali biss bħal iżolament ġeografiku. Persuni suġġetti għal AW se jkollhom il-possibilità ta' pariri legali kemm fil-pajjiż fejn kuna tiseħħ l-arrest kif ukoll il-pajjiż fejn inħareġ il-mandat din ir-rappreżentazzjoni doppja hija ħaġa ġdida li qed tiġi introdotta mid-direttiva u ser servisa biex issaħħaħ l-effettività tal-EAW se tiżgura l-applikabilità ta' dawn id-drittijiet fil-prattika. Issa stalina u li nħarsu inħarsu lejn implementazzjoni ta' din id-direttiva illi se tkun essenzjali sabiex nirrispettaw il-koerenza u anka l-applikabilità tal-liġi Ewropea pal per eżempju l-EAW. Id-direttiva edha t-kontribwixi sabiex insaxħu il-fiduċa reċiprika f'ambit tal-ejda f'kull strument li jitlob xi tip ta' reċiproċità. Fora l-adozzjoni finali se jkunu naħmu fuq trasposizzjoni ta' dil liġi il-Kommissjoni mbagħad se tkun qed issegwi mill-qrib kif id-direttiva se tiġi trasposta fis-sistemi legali fl-Stati membri U kol se tkun edha tistudja kif l-affarijiet qed jaħdmu fil-prattika. U kol se nkun qed nippreżentaw rapport illi jivvaluta l-implementazzjoni fil-prattika jiena gburija b'dak li qed nagħmlu hawnhekk u nanka dak li ksibna fil-qasam ta' drittijiet proċedurali. Ftakru illi għanna direttiva fuq l-interpretazzjoni u traduzzjoni, direttiva fuq dritt għall-informazzjoni u issa il-ġiet tal-avukat, proposta fuq ġiet tal-avukat, u kol kon qed naħdmu fuq id-direttiva dwar il-vitmi li ġiet propju adottata s-sena li għaddiet u li tiżgura li vitmi jiġu rispettati u li kollom dritt li jiġu informati, li jiġu mħarsa u li kollom aċċess għal ġustizzja u li jistaw b'mod attiv jipparteċipaw fil-proċedimenti kriminali. Pass wara pass, edin insaxħu il-qasam Ewropew ta' ġustizzja u stat ta' dritt illi jaqqat l-Unjoni Ewropea sabiex intemmu x-xoltana il-Komissjoni lesta prezenta eh, kwistjoniet marbuta ma' l-innoċenza, anka li kunem dispozizjonijiet li jannu xessu matfall u anka legali, jgħandu l-intenzjoni li nippreżenta dan fil-ħarifa. Nikkonkludi billi najt illi nirrispetta bisħiħ il-wol tal-Parlament Ewropew bħala koleġislatur fil-qasam ta' liġi kriminali. Dan huwa pass kbir il-qoddim li qed nagħmlu u naħseb illi tajjeb ngħidu l-ċittadini tagħna dan kollu fil-kampanja elettorali qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Tajb ukoll inwasslu is-suċċessi li kiseb il-Parlament Ewropew bħala kol leġislatur. Grazzi. Köszönjük az elismerést a biztos asszony részéről. Grazie ħafna. Kommissarju, tal anka rikonoxejt l-importanza tal-Parlament u l-wol tiegħu. Naddu sal-kelli ma' fissem il-gruppi politiċi. Nibdew? Nibdew bis senjura Mattia. Niskuża ruħi għajt il-President. L-ewwel nibdew bil-opinjoni tal-Kumitat eh, li nibdew u kelma ta' dil-Istur Albrecht. Grazzi President. Pala rapporter għal-Kumitat tal fritt Legali, Ġuri u xedu rapporter za' grupp tal-ħodor, xtaqt l net nirringrazzja minn qalbi l-Kummissarju Redding, anka l signor Antonescu, rapporter, għax-xogħol sewi tagħhom u anke l-kooperazzjoni eċċellenti li kien hemm għaliex nemmen li wasanna għal riżultat sodisfaċenti ħafna. Dan huwa pass il qoddim għad drittijiet ta' ċittadini fl-Ewropa sabiex ikonna ħarsin legali u komuni meta jkonna ċessa l-avukati per eżempju fil-Stati Membri kollha tal-Unjoni u pass importanti l qoddim bżon bżonn segwu passi oħrajn, passi li jmiss insabu qoddimna l-luna legali per eżempju waħda minnhom u meta niġu għal il-koxodiment reċiproku ta' miżuri pal per eżempju fuq kustodja jew investigazzjoni eċetera eċetera ta' pelli kodna standards komuni hawnhekk ukoll. Anka fuq il-konċezzjon eh, prosekuzzjoni pubblika issa huma l-istati membri li għandhom jiżguraw li kull pass li nieħdu jiġi adottat mill-Parlament Ewropew u implementat mill-Kummissjoni. Grazzi. Is-Sinjura Mazzje fisem il pepe Grazzi. Komissarju kollegi, nixtieq nifraħ l sinjura Antonescu tal-li uriet l-istamina li uriet u tal-li uriet li l estata tasal għal-konsens. ħadna sentejn diversi stati membri, diversi presidenzi anzi tal-konsil sabiex wasanna fejn sanna kif qalet tajb anka l-komissarju qegħdin naħdmu fuq riformulazzjoni, fuq dritt għal ċess l-avokat, palma ħdimna anka fuq dritt għal traduzzjoni interpretazzjoni. U dan kollu għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea pass kbir il-qoddim lejn Ewropa ta' ġustizzja u zgurħa nibqgħu niftakru dan il-jum u għatez bilanċat li jiżgura dritt tagħna l illi konna dritt għal avukat u anka illi nidu konsiderazzjoni rekwiziti ta' investigazzjoni sabiex niprovdu wkoll għajnuna l-Polizija u l-autoritajiet. Dodan jizgura proċedimenti ġusti. Maħniċ li traskurraw rekwiziti li jistaw ifissru li kunem waiver f'kas ta' kriminalità organizzata, per eżempju, kriminalità serju dan jati aċċess sabiex il-persuni akkużati ikollhom aċċess għal ħarsin u l-proġimenti jimxu kif suppost. U jaħasra però li dal test ma ġiex propost rapport fuq għajnuna legali li ġdan kien jisaxħax it-test u jippermetti kulħadd aċċess reali mhux teoretiku għal għajnuna legali. Grazzi. Grazzi għal grupp SND. Naddu Signora Guillaume. Grazzi komissarju, kollegi. Bil-votazzjoni ta' da fuq dar rapport fuq dritt għal ċess l-avokat sejn kunu nistaw tassew nitkelmu fuq proċedimenti msaħħaħ. Aħna nistaw eh, nkunu sodisfatti b'dan u ħankunu għedin kol nejnu sistemi legali fl-istati membri. Kif diġan qal, bdejna naħdmu fuq dan iktar minn sentejn ilu missa, sen kunu nistaw nizgura proċedimenti ġusti. Komunikazzjoni ma l-avukati hija ħaġa li qed tiġi inkluża wkoll hija essenzjali sabiex inħarsu id-drittijiet ta' min ikun akkużat. Xtaqna nimxu ktar qoddim nillimitaw id-derogi, però kompromess intlaħa kena nieħdu konsiderazzjoni aspetti nazzjonali għal stant għandna diversi dispożizzjonijiet li xorta waħda jtuna qafas ċar ħafna fuq aċċess l avukat dan jista' jsir realtà biss jekk ikonna għajnuna legali kif ġint qal għaliex mingħajr dan jista' jkun staġnar totali. Nfakkar, Sinjor Kommissarju, li nixtiequ proposta mala kemm jista' jkun sabiex ikonna ġustizzja iktar effettiva u li eh, tiċċata kulħadd l-istess mod. Grazzi. Fissem il-grupp għalde l-Barnessa Latford. Jena kelli privileċ nkun rapporter fuq l-ewel eh, proposta fuq dritt tal traduzzjoni u interpretazzjoni, pero di direttiva xaktar xie aktar importanti minn dawk ta' qabila. Il-roadmap hemm bżonn titlesta sabiex insaħħu l-standards l-Unjoni Ewropea sabiex dawn jimxu biżwit li AW u miżuri oħrajn fil-qasam ta' pulizija. Ninsabu 10 snin wara li AW u għal daqstant urġenti illi nsaħħu id-dritt ta' difiża. Hemm kisbit importanti f'di direttiva u xtaqt ngħid proset li sinjura Tonnesku għax xogħol siwi tagħha xaqt nitkellem fuq xi aspetti l-fatt li tapplika l-kull minn suspettat u akkużat rispettivament u miex mxadda mill-libertà jew le, qed niżgura perċezzjoni effettiva tal-liġi mhux biss qed nitkellmu fuq li xaħat tipoġġi fil rokna u jitollera kollox, qed jobbliga l-istati membri sabiex jiedu passi pożittivi għazama ta' persuni akkużati sabiex dawn ikunu jistgħu anka jikkuntattjaw avokat dan jiżgura li d-drittijiet fid-direttiva jkunu pratiċi u effettivi palma għal tukoll Vice President Redding il-rappresentanti doppja għal personi suġġetta li AW fuq iż-żewġ nat tal-proċessi jew kol fattur importanti. Jina MEP mill-Renjunit u nixtieq Renjunit ukoll eh, jadott optin għanna domestiku b'saħħtu f'pajjiżna fuq pariri legali, sinjur Antonesco, nirringrazzja li Sinjor Antonesco li shadows l-oħrajn għal rida il-juru flessibilta sabiex jakkomodaw sistema pal-iktar Renjunit. Obtil mill-Unjoni tisaħħaħ il-ħidma ta' direttiva u nittama il-gvern jasal għal konklużjoni ta' Obtin. Fuq kwestjoni tal-ġejjieni illi għandhom bżonn attenzjoni taħt il-roadmap, xtaqt nisħa il-ħtieġa illi nindirizzaw l-iskandlu ta' detenzjoni ta' qabel il-proċediment. Kusunum sipen. Grazzi. L-Onorevoli Molzer. Dziękuję. Ansy Serwaczkowski. Għall-ICR. Sur President, għazzi Hafna, Għedin nitkelma unek fuq għat importanti. Xtaqnajt prosek l-rapporter. Nirgrazzja u kol l-Komitat għal-Affarijiet Legali għal propos għal-mendi interessanti li prezentaw xaqt titkellem fuq dawn l-emendi, hemm emenda waħda li ma toġobnix, li hija emenda numru 11, illi tillimita eh, l-ambitu ta' kontroll f'każ ta' arrest jekk hemm indikazzjoni ta' eh, persuna tiġi tratta ta' ħażin, imma inti kif se tiddeċiedi li persuna qiegħda tiġi tratta ta' ħażin waqt arrest din hija problema u xtaqt imur lura t-test oriġinali. Fuq tfal arrestati, kwestjoni importanti wkoll li għandha tiżgura li tfal kolon kontatt tal-avukat anka l-ġenituri, emenda 13 li titkellem dwar drittijiet ta' persuni b'dizabilita. Fil-prattika nafu li ħafna drabi persuni f'din il-kategorija jiġu fil-fatt trattati ħażin u li kollha id-drittijiet tagħhom miksura. Persuna, persuni f'din il-kategorija huma aktar vulnerabbli minn min uffiċjali e, u għagġir naħta uffiċjali jekk jġobkom ħudu nota ta' problema. Grazzi ħafna għal e, bicċa xogħol ek e, valida. Grazzi.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 hija xi ħaġa li teħtieġ ukoll l-arfin tal-proċeduri minna taċ-ċittadini u ċ-ċittadini jridu jkunu jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ minn avukati matul proċedimenti kriminali jrid ikollhom ukoll kuntatt mal-qraba tagħhom mal-familja tagħhom matul il-proċedura kolla kemm hi. Aħna irridu nagħtu drittijiet u garanziji proċedurali. Dan għaliex dawn jiffinalizzaw u jagħtu xhieda ta' l-Ewropa tagħna mingħajr frontieri. Mr. Romero, you have the floor for two minutes. is Romero, ekki oġbok zewċ minuti. Is-Sinjura Romero. Grazzi, President Palaxedo, rapporter għas soċjalisti dwar din id-direttiva jiena wkoll nixtieq ngħid illi aħna sodisfatti ħafna illi naraw illi għada ser nivvutaw dwar Proporzjon sinifikanti ta' dan il-pakket ta' assigurazzjonijiet legali li beda taħt il-presidenza svediża permezz tar roadmap din hija xi ħaġa ewlenija jekk aħna rridu illi niksbu Ewropa ta' ġustizzja. Sissa aħna ħdimna sabiex ikollna żona Ewropea ta' sigurtà U ovvjament għatem bżon ta' riformi jemmek, din ir-riforma rridu niżguraw illi aħna ta' bilħaq niksbu Ewropa ta' ġustizja. Il-mandat ta' rest Ewropew huwa wkoll relevanti hawnhekk. Aħna stinkajna sabiex nizguraw mill-moment li kif wieħed ikun sospettat huwa jkun jista' jserraħ fuq l-assistenza ta' avukat nixtieq nirringrazzja l rapporter Presidenza Irlandiża u l-Kummissjoni għal ħidma tagħhom għaliex aħna mbagħad irnexxinna nsibu ftehim dwar kwistjoni daqshekk importanti. Maħniex niġġieldu dwar, maħniex nitkellmu dwar il-ġlieda kontra t-terrorizmu imma dwar li nagħtu ċertu eh, serħan il-moħħ. Per eżempju li nillimitaw ċertu eċċezzjonijiet possibbli din il-ħidma kollha waslet għal test eċċellenti dan mhux ser japplika ċittadini kollha b'xorti ħażina. Jekk persuna sospettata ma tkunx tista sera f'għajnuni, għajnuniet finanzjarji mhux ser tirċivi għajnuna legali grazzi l kummissjoni lanqas il-persuni b'diżabilitajiet speċifiċi aħna nixtiequ li dan japplika għal kulħadd, mhux dawk li jistgħu jifilħu iħallsu għal ġustizzja aħna nixtiequ li dawk l-aktar vulnerabbli ukoll ninvolvuhom hawnhekk indaħluhom sabiex ma jkonniex din il-diverġenza ekkovja fil-leġislazzjoni. Grazzi, Signora Makovej, għal-minuta. Grazzi, President. Id-dritt għall-aċċess għall-avukat fi proċedimenti kriminali diġa mill-bidu tal-arrest huwa prinċipju ewlieni sabiex niżguraw illi aħna jkollna proċessi ġusti l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni dwar id tal-bniedem jgħid illi hemm bżonn ta' proċess ġust iġifiri dan ifisser li hemm bżonn ta' dritt għal difiża. Kien hemm każijiet fejn dan id-dritt ġie kalpestat u għalhekk għalina dan huwa dritt ewlieni dan għandu japplika fil-prattika wkoll mhux fit-teorija biss xi ħadd li ma jistax iħallas il-miżati legali mela allura irrit jingħata appoġġ x'qed isir sabiex aħna niżguraw illi dan id-dritt għall-għajnuna legali ħilsa jkun jinsab hemmhekk ukoll għal dawk li m'għandhomx il-mezzi illi iħalsu għal avukat nistgħu nagħtu difiża pro bono mill-assoċjazzjonijiet legali fi stati membri differenti. Sanaddu għal proċedura KHDI. L-Onorevoli Diaz de Mera. President. Il-proċedimenti kriminali ser isiru eh, proċedimenti eh, akbar issa dan ser ifisser li ser ikun hemm aktar ġustizzja u anqas insikurezza legali li niżguraw illi jkun hemm l-avukati diġà disponibbli anke jekk il-persuni jkun qegħdin jinżammu arrestati, anke u anke jekk le din hija xi ħaġa ewlenija għaliex mhux ser ikolna sitwazzjoni fejn ikun hemm limitu ta' żmien għal possibilità li l-persuni jikkomunikaw mal-avukati tagħhom huma ser ikollhom id-dritt illi jażlu mini din il-persuna. Niżguraw li jkun hemm dritt tal-komunikazzjoni bejn il-persuni dawk li jinsabu miżmuma u l-avukati ser tkun xi ħaġa soġġetta l-konfidenzjalità u dan għandu jitwetta fit ċirkostanzi kollha fl-opinjoni tiegħi Sinjur Antonesco għamel għamlet biċċa xogħol eċċellenti. Nixtieq nirringrazzja hija kienet dedikata mens fir-rigward ta' din il-kwistjoni hekk komplikata nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex tippreżenta ir-rapport dwar l-għajnuna legali bla flus, bla ħlas. Grazzi. onorevoli Vidalgo. Grazzi, President. Jena ili 40 sena avukat u jena kuntent ħafna dan il-pass importanti l-qoddim, iżda fl-istess waqt dan huwa sors ta' disappunt għalija illi lajnuna legali blaħlas ma ġietx inkluża din ħanħalluha fidejn l-istati membri differenti. Dieċaġa ewlenija dan huwa kunċett illi aħna għandna miktub fil-liġi Spanjola. Anke jekk il-Ministru fil-Gvern attuali ma tantx oħer għand dwar din l-idea fil rigward taż zaza u persuni oħra hemm ċertu drittijiet għal dawk illi eh, din jiġu mixlija u aħna rdu niżguraw illi ikun hemm proċedimenti imħaffa u dan m'għandux kollu effetti fuq il-flejjes pubbliċi imma jista' jwasal aktar demokrazija u aktar libertà. Grazzi, il sinjura Bilbao għal-minuta. Mike, please. Il-mikrofonu għal-kellima. Gracias, Presidente, gracias a la señora Grazzi President, jien nixtieq nirringrazzja li sinura Antonescu għal ħidma tagħha id-direttivi kollha li jitrattaw l-istati membri u l-sistemi legali kriminali tagħhom huma komplikati imma huma ewlenin sabiex aħna niżguraw li nkunu nistgħu nħarsu drittijiet fundamentali din id-direttiva se tiżgura il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem mhux sert tqis ammissibbli x-xhieda illi tinkiseb f'interviews mingħajr il-preżenza ta' avukat Dan ser jiżgura wkoll il hemm aċċess għal avukati kwalifikati. Jiena nifhem li hemm xi problemi meta niġu biex niġildu l-kriminalità organizzata, aħna konna vittmi tal-kriminalità organizzata fi Spanja dan nista' nifmu, iżda nibza' nibża illi jekk nagħmlu xi eċċezzjonijiet jista' jwassal għal każijiet ta' tortura. Nixtieq niżgura illi il-forza tal-Pulizija tal bas Country jisu kol dan il-periklu potenzjali rridu niżguraw li jkollna salvagwardji minimi fis-seħ. Għaliex dan ikun eżempju tal-aħjar prassi illi tista' tuża l-Kummissjoni fl-Unjoni Ewropea kollha. Is-Sur Brons minuta. Grazzi, President. Anke jekk dan forsi għadu mhux qed japplika għar Renju Unit hemm kwistjonijiet ta' tassib aktar mifrux. Il-kontenut sostanzjali tal-proposta huwa tajjeb, is-suspett iva, is-suspettat iva għandu jkollu dritt għal avukat huwa drittijiet tiegħu. Iżda fil-femma tiegħi hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni Ewropea għaliex leġiżlazzjoni bħal din ma tissodisfax il-ħtiġijiet. L-Unjoni Ewropea mhijiex id-dinja kollha għall-inqas u l-persuni illi vjaġġaw b'mod internazzjonali ma, ma jillimitawx il-ġajjar tagħhom għall-istati membri biss Aħna rridu naraw li konna ftehmiet ma' posta pajjiżi madwar id-dinja sabiex japplikaw id-drittijiet kollha fil-pajjiżi kollha li huma firmatarji. Din il-proposta għalija mhix dwar id-drittijiet tal-persuni suspettati eh, fejn għandna l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea imma hija dwar l-estensjoni tal-kompetenza Ewropea leġislattiva u drittijiet tal-persuna huma biss xi ħaġa li qegħdin ninqdew bihom. Grazzi. Köszönöm sipen Most a bizottság nevében Reding. Grazie, tassew. E, Il-Senjora Reding, il-Komissarju fisem il-Kummissjoni. Iva, et nara illi għawna nimita f'din il-kamra illi aħna. Iva, id namlu xaħġa ta' importanza kbira għal sistema Ewropea ta' ġustizja fl-istati membri kollha tagħna Grazzi għal kollaborazzjoni tal-Parlament f'din il-proċedura ta' kodeċiżjoni sabiex aħna naslu għal dawn ir-riżultati. Aħna ksibna ħafna imma fadal ħafna ktar x'namlu uħut minkom tkellmu dwar il-pass li jmiss, il-pass li jmiss kif qedtilkom ser namluh fil-ħarifa, dan ser ikun pakkett ta' inizjattivi salvagwardji speċjali għat-tfal, għajnuna legali u kol illi wieħed jitqis innoċenti sakemm ma jinstabx ħati. Jekk insidu dan kollu mal-pakkett kollu li diġanna bħalissa aħna nistgħu ngħidu illi aħna iva jis kien jistoqilna din il ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa naddu l-kelma l-rapporter, Sinjura Antonescu. Grazzi President, grazie tal-klim sabiħ ta'kom u ta' dan l-ispirtu pozittiv illi rajna li mexxa din id-diskussjoni. Aħna Għamilna ħafna sforz hawnhekk flimkien ma' shadows mill-gruppi politiċi differenti u jien naħseb li aħna minna dan għaliex ħassejna illi kienet ħaġa importanti illi niżguraw li l-persuni sospettati għandhom jingħataw id-drittijiet fil-proċedimenti kriminali hemm kwistjoni ta' interess pubbliku wkoll aħna ridna niżguraw illi ikun hemm il-ġustizzja fi proċess kriminali u importanti illi wieħed jistabilixxi dak illi ġara meta jitwetta reat minu ħati ta' dan ir-reat. Sabiex imbagħad wieħed ikun jista' joħroġ id-deċiżjoni li tiddependi fuq jekk wieħed huwiex ħati jew innoċenti sabiex dan jsir bl-aħjar mod u bl-aktar mod ġust irridu nsibu l-aħjar bilanċ fit-test legali nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għal kalendarju tagħha sabiex jitwettqu aktar miżuri għal assigurazzjonijiet legali dritti speċifiċi għal persuni vulnerabli u lajnuna legali blaħlas. Bosta kellima tkellmu dwar l-importanza ta' dan il-fatt huwa element ewlieni jekk aħna ta' bilħaq irridu nkunu nistgħu ngħidu li għandna pakkett sħiħ ta' drittijiet tal-personi suspettati. Jiena nittama illi dawn l-elementi narawhom jitwet um l-aktar fis possibbli. Grazzi tassew. Jiena wkoll nisiħab magħkom u ngħid proset li rapporter għandi żewġ kommenti x'na.